l-ispirazzjoni tal-vot. On the Tavares uh, report, Mr. Clay. Rapport Tavares, Sir Clay. Grazie, Sir President, jena votajt kontra. Dan għamiltu għalix? Dan ifisser illi kieku ma miltux kien ser ikona politika tal-azil uniformi. U kħana aħna xirdu namlu biex naraw illi din il-politika gwali twassal għal zidar tal-bit tal-azil. Dan il-program ta' rikjesta tal-azil jista' iwassal għal aktar immigrazzjoni legali. Dinja xi ftit ipokrita għaliex kull darba nqogħdu nitkellmu dwarha meta aħna naqbdu mal-kwistjoni tal-iżilu għalhekk dan ifisser illi qegħdin inqarqu bin-nies. Għaliex għaliex pajjiżi bħal Belġu hemm l-immigrazzjoni legali. Għaliex il-persuni jarġaw jitħallsu permezz ta' regolamentazzjoni din mhix soluzzjoni għal problema tal-immigrazzjoni legali, grazzi. Signora Rojtova. Grazie ħafna, Signora President, aħna ċettajna direttiva li ħatiftaħ l-opportunità għal bini aħjar ma għanna ċerta problemi dwar dawk id-djar li ġu madwar il-bira kienem referenza għal fondi issa għanna 4% l-snin 2010-2014. Now we move to... Naddussa għal rapport kwejo għal darbo ħrandi Signora Rojtova u l-lista fuq il-kwejo, fuq il-rapport kwejo. Signora President, jien nixtieq ħall kwistjoni tal-fond refugjati mill-lider eh, jider li il-magna tajt li nastenajt jina jien nishtiq nappoġġa kondizjoni taħjar għal dawk li refugjati. Biex nġildu kontra immigrazzjoni irregolari issa fuq Schengen. Illum votajna fuq is-sistema eh, fuq is-sistu l naħid itejjeb il-garanziji għal beneficju tal-Ewropea kollha qegħdin fil-perjodu fil-territorju Schengen. Ma kollu il-prattiċi użat mill-Awstrija u mill-Ġermanja eh, titfadell għax ħafna ċittadini ċeki eh, ifittxulu wisq u jikontrollaw mis fil-frontier interna. Jiena ġan formajt l-Komissjoni Ewropea dwar din kwestjoni xi sentejlu, imma sissa is-sitwazzjoni ma marreċ għall-aħjar. Dawn it-tip ta' prazzi eh, huma kontra il regoli ta' ċittadini ċeki, studenti u ħaddiema m'għandhomx id-dritt li jkollhom moviment ħieles, ħaġa li hemm garanzija tagħha fil-Karta Fundamentali. Issa fuq il rapport ta' Varis, L-ewwel wieħed Stella. Una politika migratorja, signor. Sur President, din hija politika migratorja illi trid tkun realistika u għalhekk kif isser li jridu nadottaw reġim Ewropew. Dan irid tkun pro programm effettiv u b'saħħtu u sostenibbli. L-inseriment mill-ġdid m'għandux l-għanijiet biss umanitarji m'għandu wkoll għanijiet politiċi u ekonomiċi, jiġifieri li l-pajjiżi terzi inkunu nistaw intaffu l-om xiftit mill-piżijiet. Aħna nisħu l linja sħiħa ta' budget miex bizzejiet u għalek l-istati membri għandhom jipromovu mekanizmi ta' finanzjament privat billi jkun hemm sħubija privata u pubblika flimkien mal-NGOs biex iwassal għal promozzjoni ta' settur bħal dan. Per eżempju, irtu kunem adozzjoni finanzjarja speċifika, font dedikat u għalek aħna edin nipromuovu għal aktar impen biex nofru l-refugġati aċċess għal post fejn huma joqogħdu, kura tas saħħa u assistenza psikoloġika u kol aċċess għas suq tas xogħol li huwa indispensabbli biex huma jkunu jistgħu jintegraw fis-soċjetà tagħna. Grazzi. Onorevoli Case. Sur Case. Mr. Claes appears to have left. Lider telaq naddussa rapport Luling. Għal darbo ħrandi il-Sinjura Rojtova. Sinjuri, President, jena kontenta li il-rapport fu il-gwaldjanza tal tassessi kella dal-appoċ kbir. Jena naf li hija responsabilta principalment tal-Stati membri biex jizguraw li dawk li jaħdmu rasom, n-nisa li jaħdmu rasom jikollhom kondizzjonijiet soċjali igwali għall-impjegi daw huma impjegati. Da rapport jistabilixxi kondizzjonijiet għandhom jiġu rispettati minn membra. Ma sebx li huwa ksur ta' sussidjarjetà jekk xi ħadd għandu dubju jista' jagħmel reviżjoni. Skont il-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament Nazzjonali għandu il-possibilità li naraw jekk dawna jiġużati jew le jew inkella biss joqdu jikkritikaw. Ir manau, kad svarbu pažymėti, jog moterių. Jena votajt e, favur dal rapport, naħseb li huwa importanti ħafna. li għal-kulsija li jaħdmu, il-nisa jaħdmu, li huma jaħdmu jaqalaw xi 17% e, inqas. Aħna rridu naqqasna differenza f'ċerti pajjiżi ma foħrajn żdiedet. Jiena appoġġett il-proposta biex ikun rapporti regu normali u regolari fuq il-differenzi fil-paga bej il-nisa u rġiel u diskriminazzjoni fl-Ewropa. Għandna nippubblikawhom. Grazzi ħafna. Issa għal darbora Sinjura Rojtova. Pani předsedkyně, odhlasovali jsme kontroverzní návrh, protože ho... President, aħna votajna fuq opinjoni kontroversjali meta nitkellmu dwar dat rapport konkretament. Ħafna kollegi prezentaw proposti oħra għal fil-plenarja, per eżempju, li wessaw din proposta dak nandi sam l-zraben eh, koll jina u koll, eh, rridu nitkellmu dwar definizjoni tekniċi għalek għanna bżon il-Komissjoni Ewropea. Jina għalek ma votajċ favur dan il-proposta, imma jina nishtin nitlob il-Komissjoni biex tibda t-prepara xol u proposti validi. Grazzi. Ja, det er bare Grazie. Eh, ċerta partijiet l-rapport, eh, ma sħobx li huwa tajbin għax maħosti li ħagħa tajba li wħed jitkellem dwar l-vantaġġi e, li vantaġġi huma eżjed minn l-iżvantaġġi. Hemm tendenza għal protezzjonizmu jiena għalhekk jiena e, kelli difikultaj biex nivota e, favura favur, għu votajt kontra. Ngħaddu issa l-rapporti Sur Robatski fuq Mandars. Grazie ħafna President. Signora President, jena eh, votajt favur din l-inizjattiva li t-izviluppa ċerta pasti tal-Europa aħna nkunu koxenti da tip ta' post reġuni imbeda. Dawn huma wkoll parti mill-Ewropa għandhom ikollhom l-istess opportunitajiet bħal pajjiżi oħra dak huwa dak qed jippretendu dawn il-programmi. Jiġifieri li wieħed jiżviluppa l-bidja, jiżviluppaw il-bidja u s-sajt f'dawn il-postijiet. Hekk dawn iż-żoni jiġu żviluppati. L-Onorevole Kajner. Signora Adria Kajner. Fuq ir-rapport Alves. Fuq ir-rapport Alves, issaqsi il-President? Ġifiri, il-bidja eh, fil-reġuni l-aktar imbida tal-reġjoni. Signora President, jena nishtiq Nuri, tħassib tijaj dwar is-sitwazzjoni tal-produtturi tal-banana fil-gżejjer tal-Kenarje, Guadalupe, Guadalik u Madeira, li it-trattat jinkludi bħala parti mill-żoni imbeda. Is-sitwazzjoni qed isir diffiċli minn mindu l-Unjoni Ewropea eh, wasta tal-ftehim fil-World eh, Trade Organization mal-pajjiżi tal-Mercosur. Ta dwar importazzjoni ta' bananas minn dawk ir-reġjun. Jien nixtieq tal-attenzjoni kom li fl-2006 l-Unjoni Ewropea eh, riformat il-suq tal-bananas u tat ċerta budgets għal-għajnuna l-produtturi eh, tal-bananas dak ir-reġjuni. Minn dik ir-riforma l-Unjoni Ewropea impenjat fuq minn 200 miljun euro biex tappoġġa dawk li produċu fil-Kanarias u l-reġjuni Franċiżi u wkoll Razzores. U aħna neħdu għozba tip ta' poċi, ma' ħabta produtturi tal-banana mux ħajkun bizzejiet. Jien nishti għadin raġuni li nitlob l-istituzzjonijiet kompetenti biex jadottaw l-miżuri adekwati biex forum tradizjonali tal-Unjoni Ewropea ma jiġux kompromessi għal raġuni oħra. Il-Signora McGuinness. Mrs. McGuinness. Il-Signora McGuinness. Grazie għafna President. Jien nappoġġa dan il rapport għax jindirizza il-kwestjoni ta' diversità fil-bidja tagħna u l-politika ta' bidja fil-reġuni. Imma jiena xtaqt nikkommenta fuq dak li qal il-Kummissarju Xawlax u tkellem nħasseb eh, tħassib dwar il-klim ta' Merkosur, il-klim tiegħu kien ta' ta' beneficju għal dawk, pozittiv għal dawk li eh, kienu qed jisimgħu fej qal li l-interessi tal-modell tal-Unjoni Ewropea tal-bidja hija ħaġa li wieħed ħaj prova jipproteġih, jiena ma kontx eh, ma sarraħlix moħħi, għax kienet ħada ċara li dawk li produċu il-ċanga u l-majjal u t-tiġieġ ħajġu affettwati jekk ikun hemm eh, ftehim. Aħna għandna qed jiftħu eh, il-taħdidiet il-budget huwa minaċċat, kapaċi biex ħajkonna bizzejiet mezzi biex namlu da kollu. U aħna qed naraw li l-prezzijiet tal-bidja u l-introjtu tal-nies li qegħdin fil-bidja qed jonqos. Dan ma tagħmelx l-ebda sens. Nispella l-Kommissjoni jisimgħu dak li għandna xnajdu. Grazzi. We now move on to the Ashworth report. Ser dwar rapport Ashworth dwar is-simplifikazzjoni tal-CAP. L-Onorevoli Grazzi, jena favur il-rapport. Għalix dan jissimplifika l-ammont kbir ta' piżijiet burokratiċi illi illum il bdiwa iridu jġorru fuq spallejhom. Jiena qed nittama illi wara dan ir-rapport ser ikun hemm relazzjoni ġdida illi tinħoloq bejn l-aġenziji illi huma responsabbli l-aktar fi stati membri post-komunisti pal ungerija li huma responsabbli mill-implementazzjoni tal-CAP. Kif ukoll bejn il-bdiewa. Dan l-approċ ta' sanzjonijiet minnaħa tal-aġenziji kien, kien jeżisti. U issa qegħdin naraw li jista' jkun hemm kooperazzjoni ġdida bejn l-aġenziji u l-bdiewa. Jiena naħseb li l-piżijiet ma jirdux jiġorruhom biss il-bdiewa illi jridu jagħtu kont ta' kull dettal u ħajsu wkoll is istanzjonijiet l-istat u ukoll irid iħallas, pereżempju meta l-aġenzija d-dum biex tagħti il-fondi l-bdiewa. il u kol irdu jistaw jistgħu kolom il-possibilità li jappellaw l-Qorti tal-Ġustizzja. Grazzi l-Onorevoli Antoniozi. Grazzi, Signora President. Jiena votajt favur dan ir-rapport ta' Ashworth għaliex jiena nisħaq l-simplifikazzjoni tal-proċeduri burokratiċi marbuta ma' CAP, il-Politika Agrikola Komuni, mhux biżejjed huma ma' ħaġa illi qegħdin nittamaw illi jsiru, imma ma wkoll meħtieġa biex niżguraw li l bdiwa Ewropej ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ bisħieħ mill-benefiċċji u ma jiġrix kif spess jiġri illi ikun hemm ħafna xkiel amministrattiv. Jiena naqbel bisħieħ marrieda illi jkun hemm leġislazzjoni dejjem aktar ċara u aktar komprensiva min-naħa tal-awtoritajiet kompetenti u kif ukoll eh, il-bdiewa jkunu jistgħu jifmuha aktar. Inneħħu l-irqaqat u nipromovu l-iskambju tal-aħjar prassi bejn l-istati membri u l-awtoritajiet lokali. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Jo. Grazzi, Signora President. Il-politika agrikola komuni trid tiġi verifikata biex naraw jekk kiex prattika jew le, għaliex ovvjament il-miżuri burokratiċi mhux meħtieġa jihdunna ħafna ħafna ħin u ħafna mill-flus tagħna wkoll u mill-flus tal-bdiewa. Dan irid jiġi semplifikat u l-istess japplika għal dispożizzjonijiet ta' transkonformità. Aħna rridu niżguraw li l-CIP sir aktar trasparenti u iktar sempliċi. Għaliex ovvjament il-bdiewa jkunu jistgħu għattaw aktar mill-ħin tagħhom fl-eliqi e u mhux fuq il-bank tax-xogħol tagħhom. L-Onorevoli Dodds. Signora President, jina votajt eh, favur dan il-rapport palma għamlu ħafna oħrajn li huma penjati mal-bdiewa ħafna mill-affarijiet li nisimma nisimgħu jitrattaw il-burokrazija li għan voluta f'din l-industrija. U għalhekk li ewlieni ta' CAP ġdida trid tkun it-tnaqqis tal-burokrazija u l-amministrazzjoni, l-leġislazzjoni trid tkun tagħmel sens għall bdiwa u ma rridux nillimitaw il mill milli jipproduċu l-ikel. Merdux biex namlu streamlining ta' leġislazzjoni imma jrid ikun hemm ukoll flessibilità minħa tal-Istati membri. Iktar ħaġa importanti din trid isseħħ ukoll mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Kummissjoni l-Qorti Ewropea tal-Awdituri u rrid illi ma kellha l-ebda sens komuni jew flessibilità meta hija applikat is-sanzjonijiet tagħha. Din il-leġislazzjoni teħtiġilla l-attenzjoni tagħna. Irridu aktar sens komun. Reviżjoni finanzjarja neħtiġu wkoll biex nevalwaw l-ispejjeż tal-ispezzjonijiet tal-bidja u l-ammont ta' flus illi qegħdin jiġu rkuprati mis-sanzjonijiet biex naraw jekk dan jagħmel sens għal min iħallas it-taxxa l-Onorevoli McGuinness. Grazzi, Signor President. Jiena naħseb li meta aħna daħħalna id-decoupling ftit minna realizzaw l-implikazzjonijiet tal-trans compliance li tkun parti minn dan il-pakket. il, Naħseb li din eh, titratta aktar minn 17 direttiva differenti nek din il-Kamra rdu nistaqsu lil nafusna kif aħna qegħdin nagħmlu leġislazzjoni biex ikun hemm aktar simplifikazzjoni. Iżda hemm qasam wieħed li nixtieq dwar, u dan huwa dwar il-qasam tal ispessjonijiet Aħna għandna l-ispezzjoni ġenerali għal cross compliance minnaħa tal-awtoritajiet kompetenti iżda l-bdiewa bħalissa qegħdin jaraw eh, faċċaw aktar verifiki minnaħa tal-negozjanti, minna tal-, -negozjanti, minnaħa tal l-autoritajiet u aħna neħtieġu aktar koordinazzjoni u mhux ħafna eh, ispezzjonijiet għaliex dawn ma jżidu l-ebda valur jew l-ebda grad ta' sigurtà jew sigurezza l prodott taħħari imma jżidu ħafna burokrazija u frustrazzjoni għal produtturi illi ikollhom bil-fors ikunu konformi ma' daw l-ispezzjonijiet kollha. L-Onorevoli Takula. Puhemies, ensinnäkin haluan kiittää raportoja Richard Ashfordia. Sur President, jina nirringrazzja rapporteri Signora Ashford għal dan ir rapport eccellenti. Fl-opinjoni tiegħi aħna għandna noqogħdu attenti għal dan il-fat ta' simplifikazzjoni tal-proċess li huwa marbut mal-agrikoltura fih dan l-Unjoni Ewropea. il-bidwi medju fl-Unjoni Ewropea mandu lebda idea ta' xirrit jagħmel. Aħna għandna bżonn ta' modelli li wieħed jifimhom, modelli ċari, għandna bżonn ta' fiduċja wkoll. F'rigward tal-bdiewa u l-bdiewa u l-awtoritajiet. 27 pajjiż differenti, kulturi differenti, qegħdin jippruvaw jaraw x'jistgħu jagħmlu, x'iridu jagħmlu. U għalhekk aħna rridu nissimplifikaw il-proċeduri u r-rapport ta' e- Ashworth huwa pass importanti f'din id-direzzjoni u aħna nittamaw illi nkun nistgħu nkomplu għaddejjin f'din id-direzzjoni għall aktar regoli dejjem aktar simplifikati. Grazzi. Jiena naħseb illi hija xi ħaġa tajba li konna rapport bħal dan li jibda bil-kelma semplifikazzjoni. Din mhix meħtieġa imma tgħidilna illi sissa kollox huwa komplikat. L-approċċ ta' edukazzjoni, kull ħaġa involuta, kull tip ta' suġġett involvi s-semplifikazzjoni u mhux il-komplikazzjonijiet. Kenna wis komplikazzjonijiet sissa u kull min jattendi l qatt tal-bdiewa jafu illi huma eh, qed ikollhom ma jafux xet jamlu minħabba li għandhom bosta ispezzjonijiet li jridu jiffaċċaw ruħom maħħom. U għalek jien nishtiq ngħid li riforma jadwar kif il-bdiewa jitrattaw l-annimali tagħhom. Għaliex dan itina u wkoll il-kwalità tajba tal-ikel li aħna neħtieġu. Dan huwa pass importanti fil direzzjoni li jmiss u nittamaw illi nkunu nistaw eh, neħu l-tieġa illi indaħlu l-kelma simplifikazzjoni għaliex din neħduha bħala ħaġa ovvja. Grazzi, issa l-onorevoli Truppel, l-onorevoli Jakin Maki. Signor President, jina ivvutajt favur għal paragrafu 34 femenda 5 jena votajt ħażin. Huwa importanti illi il-carbon print u l-ammont tiegħu jiġi analizzat u studjat u l-ispejjeż ukoll jiġu evalwati. Aħna jrid ikollna lan ta' post wieħed tal plenarji u jiena sodisfatta li l-gvern ta' Renju Unit issa qed jieħu in konsiderazzjoni din il-kwistjoni jiena nittama l-istati membri oħra koll jitrattaw din il-kwistjoni. Aħna nitkellmu dwar l-ambjent, aħna nitkellmu dwar l-ispejjeż. Iżda sakemm il-Parlament eh, kollu l-possibilità li juża il-flus għal żewġ postijiet fejn ikun hemm il-prenarja aħna qatt moħa nifmu ta' bilħaq il-kriżi ekonomika. Issa serna dwar rapport Rule. L-Onorevoli Alfano. Mrs. Alfano on the ruler report. L-Onorevoli Alfano dwar rapport rule? Scusi, io avrei voluto fare anche. Jena xtaqt nintervjeni u koll u nam spiegazzjoni tal-vot dwar il-rendiment tal-enerġija fil-bini. Nista nintervjeni jissa? Mbatna mid-dekirazzjoni tal-vot dwar il-rapport rule?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 Allura dwar ir-rapport tikaw jiena votajt favur pożizzjoni komuni għall aġġornament tad direttiva dwar l effiċjenza tal-enerġija fir-rendiment tal-bini tal-enerġija li xlan huwa li fl-aħħar tal-2020 il-bini li kun għadhom jinbnew ikollhom bilanċ tal-enerġija eh, ikollhom bilanċ tal-enerġija li jkun dak ta' zero dan jiġi appoġġjat mill-istituzzjoni ta' Ewropej. Aħna qegħdin ngħidu li fil-futur qarib ma rridux niproduċu l-enerġija imma nużaw dik li diġà hija prodotta tfadil frankar tal-enerġija iwassal għal direzzjoni aħjar fil-qasam tal-enerġija. Aħna rridu l-istati membri impenjaw ruħom malajkem jista' jkun biex nilħu effiċenza enerġetika nużaw ir-riżorsi finanzjari li għandna bħalissa. U jiena nixtieq infakkar il-programm nukleari fl-Italja li jista' jwassal għal riskju fil-ħajja fil-saħħa ta' ċittadini. Dan qed jonfoq ir-riżorsi pubbliki u fuq 20 sena ser ser jonfoq enerġija li aħna m'għandniex bżonn li tiġi prodotta. L-investiment fil- Issa nixtieq ngħaddi għad-dikjarazzjoni tal-vot dwar rapport rule. Jiena eh, votajt favur għaliex nisħaq li importanti illi l-Parlament jappoġġa simplifikazzjoni u razzjonalizzazzjoni tad-disciplina marbuta mal-appalti ma' tenders pubbliċi. Dan ser ħaffi fix-xogħol tal-amministrazzjoni u tal-intrapriżi li ktar għal smes li xogħol tagħhom ser eh, ikun imħaffif biex huma jkun jistgħu jipparteċipaw fit-tenders. Dan huwa strument li jista' jwassal għal żvilupp sostenibbli permezz tal-introduzzjoni ta' kriterji ambjentali u soċjali fiħdan dawn it-tenders. Jena naħseb li dan il-Parlament Ewropew li ktar frabta mal-tenders pubbliċi l-antijaw huwa li promovi dejjem mod dej trasparenti per f'dak li għandu xaqsam l-infiq tal-flus pubbliku. Il-komportament ta' ċittadini huwa fundamentali biex il-flus pubbliċi jintefqu fl-interess tal-kollettività u kol biex titneħħa darba dejjem il-korruzzjoni fuq livell lokali u reġjonali. Grazzi, signora Rojtova. Fuq il-rapport ruling. Għalhekk jiena naqbel ma dan ir-rapport illi jitlob għal simplifikazzjoni tal-Prokura Pubblika, però fl-istess jien nixtieq ngħid illi jekk aħna ma jkunx opinjoni tal-Kummissarju rigward eh, forsi problemi li jista' jkollna f'dan il-punt ma nistgħux insolvuhom għalhekk din il- Rridu kien hemm aċċess għal din id-database għal negozji żgħar u nixtieq nkun nafu l-prezz ta' għal kilometru ta' triq per eżempju. Nishtu nkun nafu l prezzi ta' bieċi dżar, ta', ta, ta binijiet differenti. B'dan il-mod kazijiet individuali kun jistaw iġu monitorati per mesta l medja Grazzi. Thank you, Madam President. Uh, I too wanted to speak on the... Grazie ħafna, Sr. President, jinu kol xtaqt nitkellem fuq l-efficienza enerġija, jkun xemendi ma jkunx għan spiegazzjoni verbali, l-ektajt wahda bil-miktub. U dan il-rapport Eh, u ċar li ġurifita il rapport ta' bazi ta' paragraf 44 u 45 fi premessa I eh, nirrigwarda paragraf 44 bħala inkwitanti ħafna u nixtieq nkun affen qiegħed il-pożizzjoni tal-Parlament. Aħna tlabna l-Kummissjoni t sabiex tgħin il-bdiewa f'din is-sitwazzjoni kollha. l kummissjoni rispondiet bil tagħti miżuri ta' emerġenza u l-uniku pajis li kal kienet in New Zealand. Għalek f'dan il-rapport tajab u naraw dan il-paragrafi huwa disservizz għal-Parlament għal parlament għal produtturi tagħna fil-Unjoni Ewropea li qegħdin jiġġieldu għalhekk għax qed naqsu l-produzzjoni fl europa Grazie. Mrs. McGuinness, you were... Grazzi, signora McGuinness, kellek raġun dwar il-regolamenti u derli li se jitkompli bl-istess mod li tkellmet is-Sinjura Ġakmani. U għalek ma kienx hemm ħtieġa għalek biex ikonna din l-ispjega tal-vot. Is-Sur Kelly. Grazzi, Sur President, Sinjura President, nixtieq ngħid sempliċement li naqbel ma' Sinjura eh, McKinnis, il-kollega tagħna, kellna diffikultajiet u għal din raġuni ma segwejniex il-linja tal-PPE illi normalment dar ma namluħx u nifem kompletament tajjeb u naqbel ukoll ma dak li qalet u għalhekk eh, nispera li il-Pepe jaqblu ma dan ukoll. Skont il-lista dwar il-rapport runner, eh, misna issa l-ewwel jitkellem is-Sur Vandalen. Grazzi, nati l-appoċ għal dan il-rapport, tajt l-appoċ għalix dina toffri soluzzjonijiet tajbin jekk ikunem xi violazzjoni tar-regolamenti dwar dak li għandu xaqsam ma' trakkijiet u ovvjament għanna ħtiġa ta' interpretazzjoni ta' leġizazzjoni skont il verżjoni li għanna, il-Kommissjoni fl-imkien ma' l-Eurocontrol teħtieġ li tapplika il-provvedimenti ġustament b'mod legali b'interpretazzjoni ċara għal kulħadd u kul, dawn ikunu magħrufa minn kulħadd ukoll. Rigward il-punt 27 nissuġġerixxi illi inżommu d-majnejna it-trattament bla proporzjon għal ħinijiet ta' mistrieħ u għal periodi li jistennew u għalhekk jeħtiex li nirrapportaw dawn il-violazzjoni kollha lil Eurocontrol. Grazzi President. Il-dak li semma l-kollega jisemmi bċar ħafna kif għatem diskrepanzi ċari rigward l-infrazzjonijiet f'dak li għandu xaqsam mal-materja soċjali tat trasport bit-toroq għalek jiena favorevoli għal miżuri msemmija fit-tekst għal dak li għandu xaqsam mal-armonizzazzjoni u l-ekwiparazzjoni tal-penali u tas-sanzjonijiet fuq livell Ewropew u li kunem istituzzjoni ta' strument ta' koordinament fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Grazzi. Għalek issa eh, nissospendu is-seduta sal-tlieta ta' warron f'sinar.